Anderson, il-mikrofonu fidek. Thank you, President, and good morning. Grazie, President. Nsellem il-kulħat, un nitlob skuza. Kienet deċizjoni diffiċli, pero jina xtaqt namr il-punt illi id-deċizjoni biex il-vot niposponuħ għad-delegazzjoni tana hija problema kbira kif tiġi perċepita mill ċittadini tal-Europa. Li huma imħasbin ħafna fuq dan il-punt u jena nishti jirraċtaqt najt dan il-punt, nesprimi dan il-punt. Natik il-mikrofonu jajt il-president wara li namel, wara li nħabbar, wara li nkun namilt eh, eh, nħabbar notizja. U għandi punt iħor fuq l-emenda 27 u kif huwa fuq l-agenda, kif huwa mdaħħal fl-agenda, x'dina qed tikkonfondi ċ-ċittadini m'għandix, dina rridu noħduha kollha f'daqqa u l-partit l-oħra għandhom jaqgħu. Jiena naqbel li dan huwa punt proċedurali. Però kien hemm ħafna appoġġ għall-emenda 27 għal daqstan tira nishtiq nitlob il-President jerġa' jaħsiba so u jirrifletti fuq din fil-futur. Onorevoli Anderson. Isma l-ewwel il-komunikazzjoni tal-Presidenza. Umbat <clears throat> wara natik il-mikrofonu biex titkellem. Mela ċerti kapiet ta' gruppi illi fil-fatt huma maġġoranza fil-konferenza tal-Presidenti informawna informaw lill president tal-Parlament illi jixtiequ jipposponu il-rapport ta' Sur Lange fuq il-negozjati tal-sħubija transatlantika fuq il-kommerċ u l-investimenti, TTIP. <clears throat> Għal-daqstant, il-bidla tista' ssir fuq proposta tal-Presidenza biex tbiddel l-agenda skont l-artikolu 152 biex nipermettu li l-Parlament ikun jista' jivvota fuq il-proposta ta' bidla, il-President aċċetta eh, jippreżenta din il-proposta. Għal daqstant, jiena issa niftaħ il-vot fuq il proposta biex nipposponu il-rapport Lange eh, għal votazzjoni nominali. Jekk xie xi illi jishtiq jitkellem favur il-posponiment u rappresentantiħor kontra, eh, min jishtiq jitkellem favur illi tiġi posposta eh, il-proposta, il-proposta ta' rapport. <clears throat> Eh, Bżon rispettaw il-rida tal-parlament. Peress li se jivvota l-parlament, l-awla hija il- l-organu illi se jiddeċidi xeridu namlu. Sur President, eżis kollegi, aħna ilna ġemat sħaħ nipreparaw ruħna għal-votazzjoni tal-lum tat-TTIP u l-biraħ aħna għadna kemm irċevejna l-aħbar li maħniex ħan nivvotaw. Jiena nixtieq li niċċara li kieku l-partit tagħna kien lest li nivvotaw illum, iżda minħabba li l-votazzjoni mis-sessir illum u l-kumitat ħajkollu l-opportunità jerġa' jivvota fuq l-emendi jagħmel sens illi l-votazzjoni u d-dibattitu jsiru flimkien ħalli aħna diskutu fuq it-titib meta nkunu nafu esattament fuq xi ħan nivvotaw għal din raġuni jiena nipproponi li l-votazzjoni issir flimkien mad-dibattitu fil-plenarja fil meta fil fat tkun post-post ġifiri il-dibattitu li suppost kien prevista l-lum għandu jisim mal-votazzjoni, grazzi. Per parlare contro, contro il rinvio. Min se jitkellem kontra l-posponiment, onorevoli. Eżis, kollegi, aħna edna illi fil-ġustifikazzjoni l-maġġoranza tal- il għalu u tal-maġġoranza tal-Parlament illum għalu u talbu sabiex di votazzjoni tkun posposta. Jiena naħseb li din hija problema kbira minħabba li aħna qegħdin nitkellmu fuq eh, istituzzjonijiet li qegħdin indajfuhom. Qegħdin naraw li intom qed tagħmlu kollox mingħajr ma s-saqsu r-rappreżentanti tal-partiti politiċi kif nistgħu nibqgħu sejrin hekk. Din hija xi ħaġa ma tistax issir Wieħed dejjem jista' jinħeba wara l-paragrafi tal-artikli tal-regoli tal-proċedura dejjem tista' tirreferi għal fatti li kien hemm wis per pereżempju u toħroġ biskużi bħal dan. Iżda dak li huwa importanti huwa li aħna qabel ma tittieħed deċiżjoni bħal dik hemm konsultazzjoni kif suppost ma' rappreżentanti tal-partiti politiċi ma jistax ikun illi aħna naraw li jsiru affarijiet bħal dawn il-Parlament Ewropew jaqbatu jinjora drittijiet tagħna u jieħu deċiżjonijiet bħal dawn. hemm miljuni ta' ċittadini li qegħdin jistennew ħalli jaraw aħna x'ħan iddeċiedu llum aħna sempliċement qed naqbdu ninjoraw jekk aħna verament iridu nirrappreżentaw iċ-ċittadini għandna ikollna mill-inqas id-dritt li insemmaw leħinna. U ma nafx jiena minija din il-maġġoranza mhux aħna r-responsabbli l-koalizzjoni l-kbira għawek fil-Parlament Ewropew ma jistaw xiftemu bejni Din hija xi ħaġa li hija verament ta' skandlu aħna qas biss irridu nkomplu għaddejjinek. Grazzi. Una informazione, una informazione di servizio. Esand informazzjoni ta' organizzazzjoni, għax nafu li l-vot fil-planarja fuq ir-rapport Langen hemm 116 l-emenda u 87 eh, <clears throat> eh, eh, talba u ħafna talbi oħra ta' votazzjoni separati. Skont l-artikolu 175, il-President Schulz talab il-Komitat tal-Kummerċ Internazjonali talab illi dan il-Komitat jerġa jiena jerġa jinta biex jeżamina dawn l-emendi għal daqstant il-vot mhuwiex se jkun illum. Issa qed niddiskutu hekk għandniex nagħmlu dibattitu llum għaliex il-vot diġà ġi eh, post-post skont l-artikolu 175 tad-deċiżjoni tal-President. Naddu il-mikrofonu l-President Pittella. President Tajani, inti qed tajt għat dak li kont se ngħid għaliex fil- l-ewwel parti ta' din id-diskussjoni ma kienx ċar jekk aħna aħniex se niposponu il-vot jew id-diskussjoni, jew inti dan il-punti ċarajtu issa. Aħna maħniex qed niddiskutu il-vot, il-vot ġaġi sospis b'deċiżjoni tal-President tal-Parlament illi imħabba il-fat illi hemm ħafna emendi il-riżoluzzjoni eh, fil-Kumitat Aħna napprezzaw id-deċiżjoni eh, tal-President Sul xul si għaxirqa, għax id-deċiżjoni eh, tal-Parlament nitlob skuż il-problema tal-Parlament mhuwiex illi nuru E, e, e, nuru ruħna, imma li niddeċidu. Aħna nitilfu l-fiduċa jekk ma niddeċidux u jekk hemm riskju illi mm, e-, ikun hemm riskju reali li jkun hemm riżoluzzjoni għamel tajjeb il-President Schulz u din mish l-ewwel darba fil-Parlament. It-tieni punt fuq id-diskussjoni aħna ma naqblux jew naqblu għal diskussjoni tista' ssir jew tista' ssir anki flimkien mal-vot meta mbagħad nivvutaw għalina dina miex importanti. Il-kwistjoni importanti hija illi peress li ma bħala gruppi, mhux bħala maġġoranza, bħala gruppi fuq il riżoluzzjoni il-President Schulz eh, għandu eh, raġuni deċida li l-vot eh, terġa' jerġa' jmur lura lejn il-kumitat kompetenti. Onorevoli Jadov. Eżis kollegi, l-immu dan il-Parlament Ewropew fejn il-President jiddeċidi manipola regolamenti għalli xibza li ma jiksibx maġġoranza għal dan il-ftejim għalli jibza li ma jkollux maġġoranza għas sistema tal-ISDS u x-Parlament Ewropew dan fejn jisu li rridu jwaqfu dibattitu fuq suġġett li interessa tant li ċittadini x-Parlament u dan il-Parlament Ewropew li jibżam il-vot mid-dibattiti u mid-ċittadini Ewropej ejjew nid-dibattu un batwara wara nivvotaw. Onorevole Weber. Onorevoli Weber. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Eżis kollegi. Għal 8 ta' filgħodu nista' ngħid li dan dibattitu naqra jaħraq mhux ħażin għal-Parlament Ewropew nixtieq nerġa' niċċara l darboħra. Illi aħna rridu naraw illi min ħaj jiddeċidi hija l-plenarja jekk x'ħan diskutu dan dibattitu illum jew le. Ġifieri għal xejn qegħdin nagħmlu hekk. Din hija proċedura ġusta u hekk hemm bżonn illi nimxu apparti minn hekk. Martin Schulz iddeċida skont ir-regoli tal-proċedura. Regoli tal-proċedura huma ċari li jgħidu li meta jkun hemm wis emendi jkun hemm wis komplikazzjoni allura għal-votazzjoni u għal-diskussjoni jista' jkun hemm il-possibilità illi il-buro jiddeċidi li posponi d-dibattitu l-votazzjoni. U jiena nixtieq ngħid illi mill-naħa tal-partiti ta' politiċi jiena nibża meta nara illi iż-żewġ partiti estremisti ta' dan il-Parlament jisnu daqshekk U qed nara li l partita ħadu ħodor ukoll din jappoġġaw jien din naħseb li xi ħaġa li tbiżani mhux ftit. E poi votiamo. Onorevoli Harms, imbagħad imbagħad eh, nivutaw. L-aħħar intervenzjoni minn Onorevoli Harms. Aziz, sir kollega Weber, jena naħseb li din l-aħħar ħaġa li għadek kemet aħjar terġa tirrifletti daqsxej fuqha ta' minħabba illi jekk kulħadd tissa Sur Weber u eżis kollegi illi jkun daqsxej kritiku fuq eh, il- l-arbitraċ privat jekk verament kulħadd E, tiddiskrivih bħala radikali tax-xellug jew tal-lemin, ma nafx eżattament li ma tibta kooperazzjoni aħna għandna fil-Parlament Ewropew. Tajjeb, aħna qegħdin naraw li għandna ħafna kollegi, speċjalment fuq din in-naħa tal-lemin tiegħi, iżda fuq naħa ta' xelluk tiegħi, illi matul il-kampanja elettorali kienu wedu lill-elettorat illi dawn il-qrati ta' arbitraġġ privati mhumiex ħajkunu possibbli. U allura jiena naħseb illi din il-votazzjoni u d-dibattitu jekk ħajkun pospost illum lum Martin Schulz qiegħed jagħmel dak illi fil-fatt hemm fir-regola qegħdin. Martin Schulz qed jipproponi illi dan ikun pospos minħabba li huma mhumiex ċari kif is-Soċjalisti Demokratiċi ħajżom u l wedit li għamlu matul il-kampanja elettorali u għazis Pittella, Sur Pittella. Ħanejlek ħaġa. Sur Pittella. aħna vera domna biex nipruvaw innaqsu l-emendi inqas minn 200 issa naraw li situazzjoni il-kellima għatara l-mikrofon. Onorevole Arms! Sit down, please. La parola all'onorevole Kamal. You have the floor. In dieser Entscheidung. No, no. E sor Kamal għandu il-mikrofonu. Poġġi bil-qeda, Sinjura Harms. Onorevole. Sit down, please. Micro. Good morning, everyone. How, how are you? <laughs> L-ħodwa tajba l-kulħat, kif intkom? Issa nitkellem fuq. Eja niprofaw neċaraw il-situazzjoni. Aħna konna lesti nivvotaw. Eja imħabba il- imħabba il imġiba dizonorevoli ta' ċerti nisa unnek maħnista nivvotaw il-lum. Aħna għanna ftejm, pero il-ftejm ma, ma ftemniex fuqu. Issa, etni diskudu għek aħniex se jkonna, mhux fuq il voti ma fuq id-dibattitu. E, issa, dawk li jinteressaw ruħom għandhom raġu u u jisimawna. U ħaġa tajba li dibattitu namluħ fl-imkien meta namlu il-votazzjoni. memx għalfej tinkwetaw. Tistaw tamlu dibattitu issa jek tridu, però eja namlu dibattitu meta namlu l-votazzjoni. U meta nara li l-ħodor u s-soċjalisti e, jinsultaw roħom dak il-mod amikevoli, Issa l-aħħar kellim huwa s-Sinjora Coburn fisem l-IFDD. Umbat wara nid-divutaw, is-Sur Coburn. Senjuri, dan huwa dak li jixtiequ jaraw minna ċittadini illi aħna namlu dan id-dibattitu esso. Issa, aħna smajna petizjoni ta' aktar minn mizzewċ miljoni ta' ċittadini biex nitkelmu fuq dan it-trattat. Kellna eh, ċemplurna, batunna e-mail u kullħat f'dan f'din l-awla eh, talbuna, kullħat irċeva tal-bit, x'edin eh, għaf edin naħlu l-żmien dal-ħodu. Għawnek suppost hemm fuq l-agenda li nindiskutu fuq it-tittib. X'se namlu? Immorru l-ura kollha fl-uffiċċji tagħna jew se namlu dak li n-nies iriduna li namlu u namlu dibattitu. Sinjuri, l laġla hawnhekk hija bejn id-demokrazija u ċoħel li nisimaw l-nis, jow nerġaw l-ura u namlu e, e, il-ħidma tana wara l-bibin maluqa bħalma jamlu fl-Europa dejjem. Dan il-dibattitu irridu namluħ il-lum għax dak il-luwa li qed jistennew minn għandna. Il-poplu, il-poplu tal-Renju Unit, tal-Italja u tal-Europa kollha. Grazie. Grazzi. Jiena ninaqat ma' rabbja ta' dawk illi dalodu esprimew dak illi ċittadini jaħsbu. Aħna parlament ta' burokrati meta jidrilna u l-parlament ta' klim fil-vojt meta il-maġoranza ma tkunx trid. Din hija verament imesta nistħu id-dibattitu eh, għom biss meta jaqblilhom. U dawk in-nies li huma fiċ-ċentru intkom qegħdin ġo eh, idea antika eh, ta' ta', xelluku li min, il-ċittadini mix la ta' xelluku la' asta li min, u jiddispieċini sur Weber, il-lum, il-lum sens komun u sens tajjeb u espress mill-membri tal-parlament li edin fuq l-estrema. Eh, fuq l-estrema fuq l-estremi ta' xelluk jew tal-limin. Mela kollha jgħid il-President, kollha esperimentu l-pożizzjoni tagħkom. Issa sen niftaħ il-votazzjonijiet. Votazzjoni nominali. E, Il-guet kelmet għal ħafna żmien. Issa se ngħaddu għal votazzjonijiet. Essa se naddu għal votazzjoni il-proposta illi niposponu il-rapport Lange uh, o, o din se tkun votazzjoni nominali. Il-President eh, e repeti, ne proponi issa min se jivvota iva jkun qed jivvota favur il-posponiment. Min jivvota le E, ikun e, qed jivvota biex id-dibattitu namlu issa skont l-artikolu 175 tal-regolament. Il-President iddeċida illi il-votazzjoni tiġi posposta għal daqstant b'dan il-moment se tivvutaw biss biex tiddeċidu jew le jekk nipposponux id-dibattitu mhux il-votazzjoni. Il-votazzjoni mhix se ssir illum. Mela, il-votazzjoni miftuħa, votazzjoni nominali.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 Il-Madonna. Eh, sorry, the micro. Il-mikrofonu. Nixtieq nixbet l-attenzjoni tijak.